Issa ser naddu għal ispjegazzjonijiet tal-voti relatati mar rapport tas Sur Chris Davis dwar l-ekonomija kompetittiva karbonju baxx tal-2015, is-Sur Kaminski għal minuta. President, membri parlamentari, fiment l-anijiet li huma msemmija f'dan ir-rapport huma anijiet li huma ġenerużi għaliex il-protezzjoni ambjentali hija xi ħaġa li għandha ta' għadna. Iżda għandna ngħidu li l-Unjoni Ewropea riċentement qed turi rrid xejra ta' pożizzjoni restrittiva ta' soluzzjonijiet favur l-ambjent f'sitwazzjoni fejn l-anijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex maqsmin uh, eh, fost dawk l-iktar li nġisu fid-dinja, eh, per eżempju l-Indja u ċ-Ċina, għanniex ninsew lanqas il-fatt li fiħdan l-Unjoni Ewropea l-ikbar premju għal dawn eh, responsabilitajiet nobli li qegħdin nagħmlu ser jitħallsu mill-ekonomijiet dawk il-pajjiżi li huma inqas żviluppati għal daqstant li naqsmu l-argumenti kollha bażi ta' dan id-dokument jiena ma nivvota favur. Grazzi il-President issa ngħaddu għal minuta s-Sur De Angelis. Grazzi President. L-approvazzjoni ta' din id-dispożizzjoni għandha tikkontribwixxi biex jiżdiedu l-livelli ta' investimenti u jiggarantixxi wkoll futur industrijali lill-Unjoni Ewropea għanna natu l settur industrijali li spinta meħtieġa biex nipromovu l-investimenti u niggarantix nifavorixxu kabbir ekonomiku u naqsu fl-istess ħin l-emissjonijiet ta' CO2. Ekonomija b'karbonju baxx m'għandix tnaqqas il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea iżda l kuntrarju għandha s-saħħaħa ukoll importanti nappoġġaw investimenti meħtieġa biex niffavorixxu l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli eh, biex niggarantixxu iktar frankar u enerġija nadifa. F'dan ir-rigward l-Unjoni Ewropea trid taħtaġġa l-iktar jekk metix taqalura. Irridu fatti u mhux kliem. Irridu ekonomija ta' vera favur l-ambjent li tistimola iktar tkabbir u żvilupp sostenibbli. Grazzi. Grazzi, issa għal-minuta is-sur Sonic. Dwar rapport ta' Sur Davis fuq l-ekonomija b'karbonju baxx fl sal-2015 irrid nenfasizza żewġ kwistjonijiet, irrid nenfasizza l-ispejjeż fit-tnaqqis u wkoll inqas drittijiet li waslu għal iktar inċertezza min-naħa tal-industrija. L-industrija trid messaġġ ċar biex tinvesti. Iżda fl-istess ehm, fl-istess rigward aħna din nibdlu il-ftejn li għamilna u snin ilu dwar is co 2 waqt li l-industrija kienet ippjanat l-investiment ta' ħabba' ta' dan sal-2020. Issa, din mhijiex ċertezza, mhijiex ċertezza regolatorja fir-rigward tal-istrateġija b'emissjonijiet baxxi. Mhux il ftejm kollu mill-2008 huwa infurtat għanna niftemu iktar, rridu niftemu fuq pakket u għadu kmini wiz biex namlu ftehim ta' tnaqis ta' CO2 għal minuta s-sur Bjelan. President, jiena votajt kontra r-rapport li ma naċċettawx ir-rapport fuq din l-istrateġija għaliex din l-istrateġija miex tajba bizzejet. Il-gvern Pollak ivvota kontrija minħabba li ftejn kollu għandu jsir fi żmien tliet snin li iktar kmieni ġifieri wara n negozjati tal-klima aħna ma nafux kif ser tkun l-ekonomija Ewropea fil- fis-snin li ġejjin it-tneħħija tal-karbonju mill-industrija tal-enerġija ser tagħmel ħafna ħsara lil industrija Pollakka li hija bbażata fuq emissjonijiet tal-karbonju. Żieda fl-ispejjeż ser jiġu Kawżati minn din ir-regolamentazzjoni li ser jinaqsu l-standard tal-għajxien tan-nies ehm, medji ġewwa l-Polonja u għal daqstant jiena ma naqbilx ma dak li qalet il-Kummissjoni dwar il-bej ta' emissjonijiet tal CO2 eċċessivi. Grazzi, sur jara l-minuta. Grazzi, President. U importanti eh, dana l-protezzjoni tal-ambjent iżda naħseb li għanna nifukaw iktar fuq it-naqis tal-karbonju eh, baxx iżda dan kollu mhux biżejjed. Għanna niddiskutu dwar il-protezzjoni u l-użu tajjeb ta' rizorsi tagħna għal daqstant m'għandix tkun xi ħaġa li setturi individwali ser għandhom ikunu responsabbli għaliha. Pereżempju għall-agrikoltura din naraw miri li huma qolin wisq u dawn ma jistgħux jiġu spjegati b'mod xjentifiku mod partikolari minħabba li qegħdin naraw li hemm bżonn kbir għall-ikel għal daqstant l-agrikoltura mhijiex parti mill-problema iżda parti mis-soluzzjoni għaliex l-agrikoltura fil-fatt tista' issir eh, fiħdan ta' closed circuits u l-użu Ehm, eh, tajjeb ta' ħajja ferm importanti, grazzi. Grazzi, il-Sinjura Bazescu. Grazzi ħafna President, jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex jiena nappoġġa il-kontribut tal-Unjoni Ewropea biex inkomplu għaddejjin bit-trattati tal-bidla fil-klima. Jiena nemmen li l-Ewropa għandha bżonn dan il-pjan fuq medda twila ta' żmien fil-kuntest tal-istrateġija tal-Europa 2020 bekk inkunu nistgħu nikkarantixxu tkabbir sostenibbli u ekonomiku u strateġija ambjentali. Pajjiżi eh, pajjiżi appoġġa eh, strateġija f'dan id-dokument iżda nixtieq ngħid li rumanija u pajjiżi oħrajn tal-Vant tal-Ewropa jemnu li huwa importanti li nżommu l-benchmark tal- 89 mm, fir rigward ta' eh, għafas futur. Bekk ikonna evidenza ċara li eh, l-Istati membri jkunu qegħdin jagħmlu sforzi fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2. Irridu ningarantixxu dan il-programm fir-rigward ta' trasferiment tal-kredit eh, ta' surplus mill-sistema ta' Kyoto. Irridu nieħdu konsiderazzjoni l-għażliet kollha possibbli biex bekk ikonna konsens ikbar bejn l-Istati membri. Il-kellim li miss u għassur Kelly għal-minuta. Grazzi. President, hemm ħafna rekomandazzjonijiet tajbin dan ir-rapport iżda hemm ħafna wkoll rekomandazzjonijiet kontroversjali kontroversjali. ħafna minnhom fl-aħħar min-naħar ehm, jiġu ma jiġux aċċettati u l-importanti ħaġa importanti għal naslu għal konklużjoni sal sodisfaċenti. Ħaġa importanti għal kompetitività pereżempju aħna ninsabu fi kriżi ekonomika u jekk aħna rrid noħorġu minna huwa l-ekonomija Ewropea biex tikber irridu xalijiet, irridu industriji ġodda u rridu nkunu kompetittivi fid-dinja. Irridu nippruvaw nibbilanċjaw dan bit-ħassib tagħna dwar l-ambjent. Uħut mill-proposti fil-fatt jistgħu jagħmlu ħsara l ekonomija tagħna waqt li ċertu eh, miżuri ma teħdux irnoqodu attenti fi rigward iċ-Ċina l-Inda per eżempju l-bqija tal pajizi u rridu naraw li kullħat jaħdem mod globali nittrattaw din l-isfida globali. Grazzi. Dziękuję bardzo i kolejny ostatni mówca. Grazzi ħafna l-aħħar kelliem is-Sur Tanok flimkien ma' grupp tal-ICR jina stjenejt fu eh, dan il-rapport għal eh, ekonomija b'karboni bassa l-2015 din hija idea tajba fil-verità għal ħafna raġunijiet ġida kontra l-bidla fi klima per eżempju u dwar il-rizorsi tal-idrokarbonju iżda. Sfortunatament il-Kommissjoni eh, tipprova tasal għal għanijiet tal-2030 mal kemm jista' jkun u qed tipprova tuża miżuri radikali biex tindirizza eh, il-fatt li ma ħadmitx eh, l-ETS dawn jinkludu pereżempju li nagħmlu set asides tal-allowances tal-karbonju wkoll it-trasport tal-ajru fil-iskema tal-emissjonijiet din eh, id-dajfet din il-pożizzjoni u dak li ġie fl-aħħar mill-aħħar propost fil-pakett ta' kompromass kien aċċettabbli iżda xorta waħda ma nistgħux inħossu li nistgħu naċċettaw dispożizzjonijiet ta' mainstreaming b'mod partikolari fl-isfera tal-agrikoltura u wkoll fil-qasam tal-fondi eh, reġjonali u għadha stant aħna stjenejna, grazzi. Grazzi sanadu fil għal l-ispiegazzjonijiet tal-vot fil-rigward tal-, -vot, rigward tal siti tal-internet diskriminatorji naddu għas-sur Kaminski. Dak li seħ riċentament ġewwa l-Olanda fejn partit politiku wieħed li appoġġa jappoġġa il-gvern eh, Olandiż juża fil-fatt il mibeda, juri mibeda lejn immigranti mill-Ewropa ċentrali u tal-Vant għall l-interessi politiċi u aħna għal daqsant nopponu għal dan. Jiena grata, eh, grat li dak li qed iseħ fil-Olanda ħolo oppożizzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew. Iżda sfortunatament dawn l-affarijiet iseħħu mhux biss ġewwa l-Olanda iżda wkoll postijiet oħrajn. Per eżempju, naraw minu kontra l-immigranti Pollakki ġewwa il-Renju Unit, per eżempju anka ċertu punti espressi minn membri ta' dan il-Parlament stess u jiena nissuġġerixxi li il-membri parlamentari jappellaw lil kollegi tar-Renju Unit tagħhom biex ma jibqawx ikunu antipollakki. Is-Sur Hanan. Grazzi ħafna President. Din il-Kamra hija ossessjonata bil eh, ċertu voti b'rezoluzzjonijiet rezoluzzjonijiet li hemm li juru li aħna nies verament li nħossu umani iktar ma jkun hemm kriżi eh, barra minnaw iktar aħna nindaħlu għaraw x'qed jiġri fil-Greċja u il-situazzjoni ta' dizestru għal-Mediterran u aħna sessjonati b'xi ħaġa li qed tiġri fl-Olanda li xi ħaġa interni eh, laqqas biss qegħdin nikkondannaw il-partit li huwa responsabbli minn din assoċjat ma' din il-kwistjoni kollha qegħdin nikkondannaw il-partit tal-li hemm fil-gvern. il-Prim Ministru dan il-pajjiż qiegħed suppost jivgverna pajjiż noqogħdu nikkundannaw il-gruppi nagħmlu rezoluzzjonijiet naħseb aħjar biex nkunu ktar kredibbli nieqfu milli nagħmlu dan it-tip ta' xogħol li dejjem n-improvaw ngħidu kemm aħna għandna raġun aħna u niffaċċjaw ir-realtà fid-dinja tal-lum. Grazzi ħafna. Sur ċeva ċokor. Grazzi, Sur President. Situazzjoni hija interessanti waħda mill-pajjiżi li kienu missirijiet l-Unjoni Ewropea. Pajjiż demokratiku b'tradizzjoni liberali minn żmien żemżem qed nitkellem fuq l-Olanda ovvjament u l-sit tal-internet li qed japprova il-gvern u li titkellem u tipprova tinkoraġixxi l-mibeda kontra ċittadini oħra tal-Unjoni Ewropea li ġejjin mill-Ewropa tal-Vant anki kiku mira tal-lejn ċittadini mux tal-Europa, ħazina, iktar u iktar, aħseb wara, kem aħna irridu nirreagġixxu ejja nipruvaw nevitaw li konna Ewropa li tiġi maqsuma bejn ċittadini tajba u ċittadini ħżiena. Għanna bżon iktar Ewropa, iktar solidarieta u mux mibeda fostna stess. Grazzi ħafna. Norika Nikolaj, grazzi ħafna, President. Nitkellem fuq rezoluzzjoni hawnhekk li qed turina li ħanibdow xi ħaġa l riżoluzzjoni li turi li sanzjonijiet, komunikazzjoni bl-internet u xi sit xenofobiku li prova jġib mibeda kontra xi ġens jew xi pajjiż fl-Ewropa tal-Vant hija xi ħaġa ta' min jistmerra. Hawnhekk qed nimirraw gvern ta' koalizzjoni tal-Demokristjani tal wkoll ma nixtiequx li din tispiċċa f'xi ġlieda politika bejn il-gruppi politiċi, imma hemm bżonn eh, li d-demokratiċi u liberali jerfaw ir-responsabbilta Jiena naħseb li permezz ta' kampanji ta' edukazzjoni eh, ċivika nistaw forsi inwaqfu dat tip ta' ġir. Ma nistawx nippermettu dan affarijiet ixir, speċjalment fi żmien ta' kriżi għax il-kriżijiet rajna li jġibu wkoll tnaqqis ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Grazzi ħafna minuta issa għal Susanna Rojtova.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 Jednoznačně odsoudit portál podnic... Din verament daqa ta' ħarta d-demokrazija jekk għandek gvern ta' pajjiż demokratiku li ma jirnexxilux irrażżan u jneħħi sit xenofobiku. Eh, sit tal-internet li qiegħed iġib il-mibeda u jinkoraġġixxi lejn il-mibeda jista' jkun lin-nies mill-Ewropa ċentrali u orientali ikun jisafru l-konsekwenzi jingħalqulhom il-ħwienet, jingħalqilhom in-negozju tagħhom. Jiġifieri hemm bżonn jittieħdu passi miżuri legali għax qed nitkellmu fuq diskriminatorja. Diskriminazzjoni, xi ħaġa diskriminatorja. Din tmur kontra il-prinċipji eh, eh, ta' libertà li nsibu fl-Unjoni Issa għal 20 sena l-Olanda uża e, e, argumenti u investa fil-Polonja Olandiżi eluf u xiren ta' eluf li xtraw djar assajf fil-Repubblika Ċeka, per eżempju, ġifiri ma nistawx nħallu dal affarijiet jiġru. Issa jmissi is-sur President, illum jiena votajt kontra r-rezoluzzjoni għax verament nemmen li kull ċittadin fl-Unjoni għandu dritt, u mhux biss fl-Unjoni, li jesprimi ruħu jaġixxi juża kull tip ta' mezz ta' komunikazzjoni biex iwassal il-ment. Jista' juża l-internet, qabel konna nużaw biss il-gazzetti, imma ħadd ma għandu jindaħal il-xaħat iħor xkif jesprimi ruħu. Għawnek naqbel ma' Sur Kaminski li mannix nippuntaw subajna lejn xi nies partikolari jew xi pajjiżi partikolari. Il-fatt li nsibu l-isem tal-Polonja, l-Polonja hawnhekk qed tiġi kriminalizzata. M'għandux isir dan. Għadin nitkellmu fuq xi ħaġa li hija wkoll għandha impatt internazzjonali Surja Kolino. Grazzi ħafna, President proposta riżoluzzjoni komuni fuq din it-tema fuq dan is-suġġett tant eh, diffiċli ta' diskriminazzjoni eh, dejjem tajjeb li meta jkun hemm diskriminazzjoni hemm bżonn nopponuha. U meta qegħdin nitkellmu fuq ukoll eh, raġunijiet ta' għal xogħol dawn in-nies mill-Ewropa tal-Vant qegħdin fil-Olanda biex jaħdmu ħafna ħafna drabi. Min nitkellmu fuq l-integrazzjoni fuq kif jiġu mill-qwa nies minn pajjiżi oħra ġo pajjiż anki għal raġuni ta' familja. Aħna qegħdin naħdmu biex l-2013 ikun is-sena ta' ċittadini u għalhekk ridu nneħħu kull ostakolu li jkun qed ixekkel il-ħajja ta' ċittadini ovvjament fuq l-internet anki jekk hemm id-dritt tal-komunikazzjoni xorta rrid ikun hemm ċertu parametri u rispett dritti ta' tieħor. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Basescusa. Għandek minuta, Sinjura. President, jiena għawnek rrit nitkellem dan il-moment għax il-konferenza tal-presidenti id-deċidiet li il-mexxejja tal-partiti politiċi biss setgħu jitkellmu fuq dan is-suġġett matul id-dibattitu, jiġifieri id-deputati l-oħra inħon itilhom eh, il libertà tal-espressjoni tagħhom. Ovvjament aħna ma nistgħux ikun li aħna niġu diskriminati għax aħna twilidna fl-Ewropa tal-Vant, ma ninsawx l-Holocaust u anki dak li ġara f'Sebrenitska iktar iktar riċenti il-gvern tal-Olanda għaw reprezentanti tiegħu kol fl-IPP ma dissoċjawx ruhom minn dan il-partit il-PDV qatt ma nistgħu niġġustifikaw l-estremizmu l xenofobija u l-mod ta' kif il-gvern laqqas biss jitniffes fuq dawn il-problemi u dawn eh, affarijiet li joffendu. Nitkellmu wkoll fuq żona ta' Schengen u restrizzjonijiet tal-suq tax-xogħol. Is-sur Bilan għandek minuta. Grazzi ħafna. Sur President jiena naqbel mal-pożizzjoni ta' Sinjura Komissarju Redding il-portal fej inti tista' tpoġġi l-menti tiegħek kontra nies minn pajjiżi oħra, speċjalment dawk tal-Pollakki, tmur kontra l-Lakki Komunoter jiena bħala deputat Ewropew, verament inħossni irrabjat meta ffaċċjat minn dat tip ta' intolleranza, tip ta' xenofobija situazzjoni li għanna nis minn xiex nistħu e, u qed nitkellmu fuq l-Olanda, l-Olanda għandha għal xiex tistħi. L-Olanda ila sta jkollha kuntattu relazzjonijiet mal-Polonja. Nixtieq nirringrazzja dawk in-nies kollha li għenuna dawk li jgħinu li l-immigranti pollakki dejjem jaħdmu tajjeb u għandhom intenzjonijiet tajjeb. Nispera l-dawn l-affarijiet ma jirġawx jiġru f'xi stat membru ieħor. Issa issur Mitro Repo, minuta. Grazie ħafna jien votajt favur din riżoluzzjoni għaliex huwa importanti ħafna li l-Parlament Ewropew juri li ma jaqbilx ma' kolunkwe tip ta' intolleranza speċjalment diskriminazzjoni bazat fuq in-nazzjonalità li huwa prinċipju importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea. U fuq dan is-sit hemm sejħa biex isseħħ din diskriminazzjoni u ma nistgħu qatt naċċettawha u importanti li nuru ma naqblux aħna għaliex inkella attivitajiet simili jistgħu jibdew iseħħu fl-istati membri oħra li għalhekk eh, noħolqu preġudizzji iġib firda fil-kontinent tagħna hemm firda evidenti bejn il-ħaddiema ta' tramuntana ta' nofsinhar u l-Unjoni Ewropea ta' tagħmel minn kollox biex dawn il-firdiet jixxejnu. Grazzi ħafna, issa naddu l-kelma l-Onorevoli Ivaneke. Jena naħseb li eh, din hija situazzjoni li naraw għal mod kif inhi, jiġifieri huwa eh, spettaklu żgħir li l-Parlament Ewropew qed jagħmel għal website insinifikanti Olandiż. Jidna naħseb li jekk int għandek partit Olandiż illi dejjem kien kontra l-immigrazzjoni legali u illegali minn dawn il-partijiet tal-Ewropa, jekk dan il-partit għandu dritt jeżisti, mela bl-istess mod dan il-partit għandu id-dritt li jgħid il-ħsibiet tiegħu liċ-ċittadini ċittadinu l-votanti u naħseb l-elek għandna noqogħdu attenti sul president għax hawnhekk ħanidħlu fil-libertà tal-espressjoni ejja ma noqogħdux insiru politikament korretti jiġifieri għaliex naħseb li eh, sempliciment se nagħmlu ħar. Grazzi ħafna onorevoli Posselt. Eh, il-partit eh, involut u l-website u ma grupp eh, lemini estremist. U dawn jiġu permessi li jeżistu mill-gvern tal-Olanda u hawnhekk għanet nibraw ehm, nkejlu bżewġ parti differenti, bżewġ mezz differenti il-gvern u kif ukoll dan il-partit estremist. Però l-Olanda fil-verità naħseb li ma trixtiqx ta' poġġa ħadam, pero nixtieq insemmi punt wieħed tal-Kristjan Demokratiċi fil-grupp tiegħi li ċarament għal ma jaqblux ma dan il-website jiena grat ħafna ma' dan, pero naħseb li neċessarju il-gvern Olandiż għandu jagħmel dan ukoll għax jider illi qed isiru aktar u aktar euroxettiċi minħabba l-fatt li qegħdin sempliċement jaċċettaw is-sitwazzjoni kif inhi u nittama illi dal-waqt fl-Olanda ikun hemm kundizzjonijiet li effettivament inkunu nistgħu kburin bihom bħala membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Klejs Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jina ma toġobnix meta nipuntaw subajna lejn nazzjonalitajiet pal pollakki jew nazzjonalitajiet oħra Ewropej. Dawn fl-ħar mill-aħħar huma ħaddiema. Però nixtu naqra nkunu nafu x'inhu l-iskop ta' dan il-website tal-VVV. Dan qed jinċi tal-mibeda jew nkella sempliċement huwa website ta' informazzjoni, da website li tisemmi l-problemi illi għandna u naħseb illi f'din il-kamra hawn min ma jrealizzax il problemi kollha li qed joħloq Schengen. Ix-Schengen qed eh, kompli faċili tal kriminalità organizzata u minflok għalhekk nippruvaw nkunu politikament korretti u nippruvaw nkunu fuq kollox, naħseb li ħjar naraw il-verità x'inhi s-sitwazzjoni attwali u l-problemi reali x'inhuma għaliex naħseb li nagħmlu iktar dannu liċ ċittadini Ewropej milli ġid. Grazzi ħafna, issa nandu l għall-ispiegazzjoni tal-votazzjoni dwar ir-riżultati tal-elezzjoni presidenzjali fir-Russja naddi l-ewwel net il-kelma l-Onorevoli Kaminski. Sur President, Onorevoli Membri, dak il rajna aħna fir-Russja ma nistgħux insejħula elezzjoni. Eh, teknikament iva, kellna l-polot tal-voti, b'numru ta' kandidati, u iċ-ċittadini setaw imorru jitfaw il-vot tagħhom. dana kollu dejjem smajna u qed nibqgħu nisimgħu illi anki waqt lat tal-voti kien hemm numru ta' irregolaritajiet. Ma nistgħux nitkellmu għalhekk b'elezzjoni ħielsa il-kandidati il kandidati li kienu verament ta' teddida għal koalizjoni renjanti għatolli ta' Russja ma xie jipparteċipaw u għalek ma nistax nivvota favur li tikkundanna iva dak li sar fil russja però ma tagħmilx biżejjed. Kellna nagħmlu iktar, kellna nikkritikaw iktar in-nuqqas demokrazija fir-Russja. Grazzi ħafna onorevole Henin, grazzi Sur President. Kull pajjiż ħass il-pressjoni ta' Putin u d-diplomazija tiegħu pereżi ta' enerġija l-Belorussja, l-Ukrajina, l-Ġorġja, l-Moldova fl-2008 u anke l-Azerbajġan ukoll. Infatti ma trix tkun eh, ġar tar Russi biex tħossa din, anke l-ambasċatur tagħna ħassa din. Għaliex però dan kollu? Il-Kremlin x'ħajkseb milli jagħmel eh, din it-tip ta' mġiba naħseb li t-tweġiba tasal f'dak li aħna nsejħulu bħala l-esportazzjoni tal-konverazzjoni interni tagħna, ġifieri nkomplu eh, nkomplu mexin bil-problemi li hemm għalhekk il-problema fir-Russja hija reġim multipluralista b'iktar minn partit wieħed illi naħseb li din hija parti essenzjali tal-politika tal-punent. Grazie għaf nissa l-onorevoli u spaki. Ekki oġbok, onorevoli. Grazie ħafna, Sur President, jiena evvotajt favur din rezoluzjoni għal żewġ raġunijiet. l għolnet jena kont qed nosserva dawn eh, l-elezzjonijiet u ħafna drabu għadda l-elezzjonijiet prezidenzjali nitkellimt ma' ħafna kandidati u ħadd ma kellu xejn xi jgħid kontra ma nistgħux ngħidu l-elezzjonijiet ma kinux ġusti. Jiena konvintu kol il-Parlament Ewropew eh, m'għandux ikollu dritt morali illi jiddett l-opinjoni tiegħu l-ħaddieħor fl-Unjoni Ewropea għaw ksur ta' drittijiet tal-bniedem fejn nies jiġu arrestati u jitwaqfu milli eh, jiltaqgħu mal-elettorat tagħhom u anka li jidru fuq it-televiżjoni pubblika. L-arħaġa hija li l-Parlament Ewropew mhux qed jagħti kasa din u ġili jipprova jaħbi eh, l-kriminalità li sseħħ fl-Unjoni Ewropea kontra dan it-tip ta' politiċi sena wara l-oħra, n-nis jittieħdu fil-qrati u nħoloq mekkaniżmu li jipermetti li n-nis jgħidu l-verità tagħhom biss wara 10 sa 15 sena meta mbagħad tkun effettivament irvinata l-karriera politika tagħhom. Issa, minu tal-onorevoli Stedler, ek joġbok. Sur President, jina Sodisfat ħafna li l-Honorable Jus Pakic tkellem qablex jien nista' nikkonferma dak li rajt bħala osservatur fir-Russja. Jiena kolli taħdem imma Sur Kardini u aħna rajna minn kif edna fil-dibattitu wkoll illi il-kollegi għalu qalu pereżempju li din kienet eh, xi ħaġa banali u anka l-kummenti li saru mill-Onorevole Kardini. Dawk li xtaqgħu jgħalmu li russi dwar il-libertà tal-opinjoni u pluralizmu ma jistawx effettivament jaċċettaw il-libertà tal-opinjoni f'din il-Kamra hawnhekk u din hija xi ħaġa drammatika. Ir-Russi mhumiex tfal għandhom ikunu ikollhom il-kapaċità li jorganizzaw demokrazija tagħhom u peress din l-elezzjoni rridu l-istabilità u ma imorru lura għal żvinijiet passati fejn kien hemm sfruttament tar-riżorsi Russi b'mod sfrenat. Grazzi ħafna sa eh, l-kelma l-Onorevoli Bjela għal-minuta. Grazzi ħafna, Onorevoli President, naħseb li iż-żewġ kummenti preċedenti urew kemm hija effettiva r-Russja biex tibli ehm, l-influenza tagħha fuq in-nies illum. Il-problema tar-Russja għal l-pluralizmu politiku li dejjem aktar ċara u dejjem qed tmur kontra l-libertà tal-mezzi tax-xandir, riżultat tal-elezzjonijiet tar russja minħabba l-fat li kienem kandidat li ma tħallew joħorġu ma jistax tkun waħda regolari u kienem ukoll ksur tal-liġi elettorali li rridu nanalizzaw din dana kollu e, l-ikbar kisba u għal moviment fi soċjetà ċivili tar russja moviment li deċidi l-futur tal-pajis u dan rrit jidher bil-mod kif ir-reġim imexxi l-pajis. Jiena naqbel iva illi dialogu meritokratiku għandu jimbeda mal-oppozizjoni eh, pro-demokratika u għanna nimxu f'din it-triq ir-rwol ta' dawn il-partiti u u għanna bżon nżidu l-libertajiet ċivili Brussel trid tkompli għalhekk il-kooperazzjoni ta' Russja. Grazzi ħafna sa' minuta l-onorevoli Repo. Grazzi ħafna sur President, situazzjoni fir-Russja hija inkwetanti ħafna irridu narfu li iva però sar progress minn mindu intemm il-komunizmu fir-Russja u ma kien hemm ebda bżonn li mmorru eh, jirrikorru għal frodi fl-elezzjoni l-għadita li xmaqas kien hemm oppożizzjoni sura. Għalhekk naħseb il-programmi pjattaforma twali biex l-oppozizjoni tkun tista' kollha suċċess fiha wkoll u naħseb li l-medja kell riżultat f'dan ukoll bħala dan il-soċjetà ċivili kienet iktar attiva, però Sur Putin irid jirrealizza li r-Russja ta' ftit snin ilu mhijiex l-istess Russja li raw meta tela l-ewwel darba. Russja trid issir demokrazija waħedha u l-Parlament Ewropew għandu rwol xilaf hawnhekk u jrid jappoġġja s-soċjetà ċivili u jżomm relazzjonijiet tiegħu. Hemmhekk ukoll issa nadil kelma l-Onorevoli Andrikjene. Grazzi ħafna Onorevoli President, jiena votajt favur din riżoluzzjoni minkejja fatt li ma naħsibx li tagħti evalwazzjoni tajba tal l-elezzjoni prezidenziali fir-Russja importanti ħafna naraw li l-Parlament Ewropew ta' l-evalwazzjoni tiegħu ta' l-elezzjonijiet u din l-evalwazzjonijiet hija waħda ċara ħafna. L-elezzjonijiet ma kinux ħilsa u ma kinux ġusti. Dan ifisser li l-elezzjoni ta' Duma f'Diċembru 2011 u l-elezzjoni prezidentali fi xhur edew u ma dubjużi u l-leġittimità ta' rebbieħa hija dubjuża wkoll. Għalek u għal-loġiku li xi kollegi suġġerew illi irridu jinbidlu xi ġidiet u dan il-test li jinsab fi rizoluzzjoni. Kollegi wara dan l-elezzjonijiet ir-Russja sarra differenti u aħna rridu noqogħdu attenti u nirrispettaw ir-relazzjonijiet illi jkollna mar Russja kemm fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali oħra. Grasti ħafna issa l-Onorevoli Ojuland. President, jien votajt favur din riżoluzzjoni eh, prinċipalment minħabba l-fatt illi ħafna emendi importanti kienu inklużi fir riżoluzzjoni illi għanna u dimna illum. Jiena u l-President tiegħi Verhofstadt eh, meċċajna emenda importanti għaliex xridna nisħu l-elezzjoni presidenziali ma kinux kilsa ma kienux ġusti u dan ifisser l-Unjoni Ewropea trid tagħmel il-konklużjoni tagħha hija stess trid tiddeċiedi hija jekk l-elezzjonijiet kienux leġittimi u trid tiddeċiedi jekk il-President elett huwiex President leġittimu. Dan ifisser ħafna għar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja għalhekk xi ftit eh, jimilu. kellna laqa fejn kien hemm l-Onorevoli Kaxjaro Gaspari preżenti u ħafna kollegi Saqsew mistoqsija jekk l-Unjoni Ewropea jistax tkompli e, bir-relazzjoni tagħha daqsliħu ma ġara xejn mar-Russja. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Jatten Le, però l-Onorevoli Jatten Maki mhix qiegħda magħna hawnhekk fil-kamera, però il kelma l-Onorevoli Posel tek joġbok. Sur President, Putin huwa kontra d-demokrazija u naħseb li dik ir-raġuni għalfejn sajna forsi użajna lingwaġġ iktar sod fir-riżoluzzjoni. L-ewwel net irridu kien hemm libertà li Tejt kontra u tkun favur lo ġifieri jkun hemm pozizjoni taħdem tajjeb ukoll il-mexxija tal-oppożizzjoni għandhom jinħelsu irridu niżguraw li jkun hemm eżda xandir ħielsa għal kundizzjonijiet tħilsa għal elezzjonijiet. Irid ikun hemm proċess ta' reġistrazzjoni ġdid ukoll għal partiti demokratiċi u jirdu hemm eh, pluralizmu politiku fuq il-bazi ta' dan, eh, irridu nerġaw nirrepetu u kol l-elezzjoni ta' Duma ta' sena għadit għalix inkella dejjem ħajbqa' jkollna din it-tiranija ta' Putin u ma jkollna qatt sistema demokratika fir-Russja. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Takula. Grazzi ħafna, President. Jena votajt favur din ir-riżoluzzjoni u bħala membru tal-Parlament Ewropew huwa essenzjali li niddefendu il-valuri tagħna, ir-riformi politiċi fir-Russja irridu nħeġġuhom. U dan ovvjament jinkludi wkoll elezzjonijiet ħilsa. Skont eh, il-valuri tagħna il-Parlament Russu l-President tar-Russja ma ġewx eletti b'mod legali irridu nappoġġjaw il-movimenti demokratiċi, però l-Unjoni Ewropea trid issejjaħ għal elezzjonijiet ġodda. Aħna qegħdin hawnhekk fi Strasburgu u rridu nirringrazzjaw il-Kunsill tal-Ewropa eh, ma ġembna illi ukoll qed eh, jitlob ukoll li r-Russja tibda tirrispetta id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk issa aħna rridu nagħmlu sforz biex niżguraw il-elezzjoni ġodda isseħħu fir-Russja sabiex il- Movimenti li bħalissa ehm, huwa eżistenti eġib effettivament bidla reali fil russja issa dil kelma l-Onorevoli Zaborska. Kjoġbok. Ħlassovala sam za predložene uznje. Jina votajt favur il-rezoluzzjoni iżda jina nħoss li miex ehm, tajba bizzejet din tiskrivi naqqasijiet u regolament fl-implementazzjoni eh, u kif isiru l-elezzjonijiet iżda jiena konvinta li dawn kienu manipulati l-elezzjonijiet. Jiena kbirt waqt il-komuniżmu nafx da kollu xie jfisser eh, elezzjoni qatt ma tkun 100% kien hemm turnout ta' dan it-tip, però sa 100% eh, f'ħafna reġuni tar-Russja. L-Unjoni Ewropea ma triċ tkun eh, medda. Aħna nidependu fuq il-gas u zejt eh, iżda aħna din ħalsu għal dan kollu għal daqsan jien nixtieq nibgħat messaġġ sur Putin li dan il-Parlament ser joqgħod attent għal se jagħmel, ser isegwih u ser jipprova eh, jagħmel sara liċ ċittadini li qed jisprotestaw fil-paċi aħna bħal fir-rigward tal-Belarusjan jieħdu miżuri speċifiċi. Grazzi. U l-aħħar kelliem Sur Landsbergis. Minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena evvotajt favur ta' din ir rezoluzzjoni minkejja li t test għandu jkun aħjar fir rigward ta' dak li seħħ ġewwa r Russja. Jiena nixtieq hawnhekk inħabbar emenda waħda li ġiet ippreżentata bħala A wieħed fil-parti tal-premessi u hija marbuta maħna dan l-avveniment iżda m'għaddix mill proċedura u għal stant aħna rridu nittieħdu bis-serjetà. Nieħdu bis-serjetà l-proċedura tal eh, għażla tal-President tar-Russja m'għandix tiġi meqjusa bħala elezzjoni kif suppost u ġusta. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ser ngħaddu għal rezoluzzjoni dwar il-Kazakstan l-ewwel persuna is-Sur Kaminski. President, membri parlamentari. Ġeopolitikament il-Kazakstan eh, għandha eh, rwol importanti mhux biss din il-parti tad-dinja tagħha iżda fiż-żona kollha li aħna insejħula bħala l ewrażja Il-Kazakstan hija pajjiż li rnexxielu jevita il konflitti nazzjonalisti u reliġjużi li huma tant frekwenti f'dawn il-partijiet tad dinja għal daqstant għanna napprezzaw dan il-fatt minħabba din it-tolleranza. Għal daqstant, aħna id aħna segwejna dak li seħ f'Diċembru tas-sena l-oħra. Meta nqatlu xi demonstranti U din dan l-avveniment għajja tħassib għajem tassi fil ħafna partijiet ta' dinja. Kif jajdu kif tajt l-informazzjoni riċenti, naraw li l-autoritajiet tal-Kazakstan provaw um, jiproċessaw eh, dawk ħati għal dawn l-avvenimenti. Irridu nassiguraw demokrazija xi ħaġa importanti għal kulħadd, eh, ħadd huwa lilin mill-liġi għal daqstan dawn in-nies għandhom jiva jiġu proċessati. Grazzi. Grazzi, Sur Hanan. Iżda minix qed naraħ. U għaldaqstant. Naddu Sur Murphy. Grazzi President, il-grupp tijaj, il-European United Left ti proponi għatta amendi biex napoġaw din il-rizoluzzjoni jina mm, nikkondanna dan il-massakru eh, f'Diċembru li għadda ġewwa l-Kazakstan nikkondanna l-arrest tal-oppożizzjoni politika u l-ħsar li qed isir lil media tal-oppożizzjoni, trade unions independenti u ġurnalisti. Jiena appoġġajt l-istrajk tal-ħaddiema ta' żejt sam il-bidunet għaliex nemmen li dak kollu li talbu huwa ġustifikat u jiena naċċetta dak il-kuraġġ kollu li għandhom eh, il-ħaddiema fil-Kazakstan, l-attivisti u li pruvaw jitkellmu minkejja il-ħsara li qed issirilhom, l-oppressjoni qed issir Jiena ma firmajtx però ma votajtx favur għaliex minkejja dak kollu li qed isiru l-affarijiet kollha li tajt li huma minnhom, ir-reżoluzzjoni ma turix eżattament eh, eh, li il-Kazakstan talmet is-sitwazzjoni Fil-fatt, ir-riżoluzzjoni nsejt li Kazakstan qed tittieb, qed tittieb is-sitwazzjoni ta' fil-verità dan mhux minnu, grazzi. Għal ma votajx favur. Grazzi, is-Sinjura Hoyland. Grazzi President, jien ukoll votajt favur ir-riżoluzzjoni tal-Kazakstan il-bira f'din il-Kamra kien hemm eh, dibattitu sħiħ dwar dak li kien tiseħ ġewwa l-Kazakstan. L-avvenimenti ta' Deċembru li għadda huma tip li ma jistawx ehm, jiġu ċettati bl-ebda mot għalla stand kwalunkwe persuna wara dawn l-avvenimenti ta' u l-responsabli għal dan il-til għandu jiġi ġustizjat. Jekk il-Kazakstan jistgħu xaġa dwar dan allura iva tajjeb, iżda minna naħa l-oħra il-Kazakstan jridu noqgħod attenti għaliex pajjiż importanti għandu ħafna riżorsi u għandu ħafna poter u U importanti, għan fl-interess l-Unjoni Ewropea li tikkoopera mal-Kazastan iżda prikondizjoni għal din kooperazzjoni hija li l kazakstan qed tersaq lejn demokrazija lejn valuri demokratiċi. Il-President tal kazakstan għandu din l-opportunità kbira li imexxi lil pajjiżu lejn futur aħjar lejn iktar demokrazija. Grazzi. Is-Sur Tanok. strengthened particularly in the areas of dialogue on democracy human rights and trade as well as fighting terrorism. Irridu nsaħħu id-demokrazija il-kriminalità organizzata, il attenti. Irridu nappoġġaw il-kawza tal-awtorità li wedet li se tagħmel kull sforz biex eh, issaħħaħ is-sitwazzjoni.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 Bardzo proszę. Issa naddu għas-Sur Statler. Grazzi. President, ich habe für diese uh, uh, Resolution gestimmt. Uh, möchte aber dazu sagen. President, votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni iżda jiena nixtieq ngħid li aħna maħniex qegħdin analizzaw problema waħda biss għaliex ħafna pajjiżi musulmani ġeneralment kien hemm mezzi uh, u attakki kontra l-Kristjani rajn dan fil-Eġittu eh, kontra l-Kopti. U s-situazzjoni gravat wala il-rabija għalbija. Rajni ħdan f'Saudi Arabia, fl-Iraq, etc. għaliex sam il-liberazzjoni, per eżempju, kristjani tal-Iraq, naqsu ħafna eh, saru minorita zaħira, għanna ħafna rifugġati mill-Iraq ġaw għal-Austria, u jiena nafhom il-Ministru Danis il-biraħ qal li dan mhuwiex konflitt ta' reliġjon. Dan huwa fil-fatt konflitt ta' reliġjon. Dan huwa konflitt li jaffetwa il-dawn il-pajizi li namlu iktar għal-komunitajiet. Grazzi ħafna. Matul l-ispiegazzjoni tal-voti, għall-informazzjoni ta'kom, aħna m'għandniex blue card. Ma taħdimx, ma tapplikax il-blue card. Naddu għaxri Kaminski. President, membri parlamentari, il-Kristjani l-lum fid-dinja huma grupp reliġjuż li huwa perseguitat ħafna Dan isir f'ħafna kontinenti. Sfortunatament fin-Niġerja wkoll Aħna bħala Kristjani u ħafna nies li qegħdin eh, f'din il-kamra nuru solidarjetà mal sħabna ġewwa n-Niġerja. Huwa tajjeb li l-Parlament Ewropew tkellem fuq din il-kwistjoni għaliex ma jistax ikun hemm l-ebda ftehim fil-21 seklu. li jgħid li jajt li l-Kristjani jistaw jiġu maqtula u imċaħda mid-drittijiet tagħhom. Jien nixtieq ngħid li aħna rridu nappoġġaw kull mod il-ħutna ġewwa Niġerja. Grazzi. Il-Sur Murphy għal-minuta flimkien uh, mad il-Movement eh, Demokratiku tan Niġerjani kodenna dak li seħ dan mandu xejn għaliex hemm biss violenza reliġjuża u etnika u qtil mill-awtoritajiet tal-istat u bejn gruppi politiċi. Din hija ħaġa komuni għas-soċjalisti ir-risposta għal din id-diviżjoni reliġjuża u etnika eh, taqa' f'movimenti tal-massa Eh, li tinfirex fost il-foqra u f'dan il-kas il-gbar, il-senjuri u li jitil u li jisir u il-ġit kollu li jem fil-Nigeria u għabiz ta' 1% tal-popolazzjoni u jihdu 95% tal-ġit kollu tal żejt u l-bqija tal-popolazzjoni t-teċ fil-faqar. L-istrajk ġenerali ta' jannar li gbar strajk għat li seħ ma kienx ġust eh, u wassal però għal bidla fir reġim Dan huwa fil-fatt dak li huwa meħtieġ fin-Niġerja ġlieda biex e, e, jintużaw ir-riżorsi b'mod tajjeb fl-interess tal-maġġoranza u ma jkunx hemm iktar diviżjoni dan it-tip. Grazzi, l-aħħar kellim fuq din ir-riżoluzzjoni is-Sur Possilt. President, l-ikbar it-tmin ikbar pajjiż fid-dinja fir rigward taż żejt, tal-esportazzjoni taż żejt, fihet naraw li hemm persekuzzjoni sħiħa ta' nies, attakki fuq il-Knisja Kattolika. U għandna l-prova li jekk fl-Unjoni Ewropea ma ngħidux li aħna ridna nipproteġġu il-Kristjani fid-dinja, aħna ser naraw dan kollu jinfirex iktar. Aħna nemnu fil-libertà tal reliġjoni, nemnu fil-dialogu intra-reliġjuż Iżda aħna fl-istess ħin ngħidu li jekk aħna ma rridux ma naħsbux u ma ninkwetawx dwar il-Kristjani f'din is-sitwazzjoni, min ser jagħmel dan? Min ser jinkweta lihom? Min ser jaħseb għalihom? U jiena nixtieq li s-Sinjura għax tagħmel dan kollu ċaru tieħu azzjoni, grazzi. Grazzi. L-aħħar punt tagħna l-ispjegazzjoni tal-voti jitrattaw riżoluzzjoni fuq is-sit forum dinji dwar l-ilma. L-ewwel persuna Is-Sinjora Miranda. Skus Miex fil-kamra u għalda daqsat dil l-kelma li sur Stadler. President, menedam. Sur President, Sinjuri. Kenna dibattitu interessanti ferm dal-ħodu dwar il-mozzjoni għal-rezoluzjoni ta' sit forum dinji dwar l-ilma. Dak li qal il-kummissarju wkoll ħaġa importanti meta nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi li ma japplikawx kif suppost il-direttiva qafas. Ġifieri qed nitkellmu wkoll fuq dawk il-pajjiżi li mhumiex fl-ambitu ta' din id-direttiva. Aħna se ngħidulhom lill l-Unjoni Ewropea Dan is-suġġett verament qed tieħdu bis-serjetà dejjem meta qed nitkellmu dwar l-użu tal-ilma u kif għandu jiġi jużat tajjeb l-ilma, l-użu tal-ilma tal-xorb u l-ilma għal affarijiet oħra. Rridu namlu eh, eh, nifirdu l-affarijiet meta nies fil-pajjiżi qed jiżviluppaw ikollhom bil-fors jużaw ilma tax-xorb li mhuwiex jepa għal ilma tax-xorb irridu naħsbu fuq dawn l-affarijiet. Is-Sur Kaminski. President, Sinjuri, fi Strasburg iltqajna bejn 12 u 17 ta' Marzu u dan iż-żmien eżattament qed isir dan il-sit forum din jidwar l-ilma f'Marsej huwa suġġett importantissimu u se jeffettwa il-ħafna ħafna abitanti tad-dinja tagħna. Nafu li fil-kontinent fil kontinent tal afrika m'hemmx ilma, hemm ħafna partijiet li l-ilma ma jinstabx. U naħseb l-aċċess għall-ilma għandha tkun ukoll waħda mid-drittijiet fondamentali tal-bniedem għax l-ilma ilma ma hemmx ħajja il-Parlament tagħna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea qegħdin jaħdmu fuq dan is-suġġett. U fl-okkażjoni ta' dan il-forum nispera li r-riżultati li joħorġu minnu jkunu verament tajbin. Issa nisimgħu lis-Sinjura Basescu. Grazzi ħafna. President, jiena votajt favur din iż-żoluzzjoni għax hekk aħna ntejbu l-aċċess għall-ilma nkunu qegħdin fl-istess ħin ntejbu l-livell tal-għajxin tan-nies. Dan is-suġġett huwa importanti ħafna anke biex innaqsu il-faqar u l-affarijiet kollha li għandu x'jaqsmu mal-ambjent u t-tibdil tal-klima ovvjament dejjem irridu ndaħluhom ukoll fit-tnaqqis tal-faqar. Tal faqar ir tal-ilma għandhom jiġu u kol inklusi fuq l-agenda ta' Rio Plus 20, il-konferenza fuq dan is-suġġett. L-importanza hija mhux biss ambjentali manki ekonomika. Jiena naqbel għal fatt li jkun hemm eh, tfassil ta' pjanijiet fuq livell dinji għall maniġer tal-ilma. Tajjeb li kol nerġgħu inqisu il-finanzjament li hemm wara proġetti bħal dawn. Fir-Rumanija il-kwalità tal-ilma hija priorità għall-implementazzjoni, fl-implementazzjoni tal akki ambientali. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Posselt. President, il ġemma l-oħra f'Ruma jena kelli iċ-ċans nara kif l-FAO u l-autoritajiet konċernati kienu qegħdin jippreparaw għal dan il-forum dinji tal-ilma qed nitkellmu fuq suġġett li sejħol u jorbot il-futur tad-dinja tagħna. U eh, naħseb li għalina wkoll għandu jkun suġġett eh, prioritarju. L-ilma mhux biss huwa importanti għal ħajja imma jista' ukoll iġib il-mowt, jista' jġib il-gwerra. Għalhekk kif qalet is-Sinjura Basescu tajjeb li naraw li l immaneġjar tal-ilma ikun qed isir sow. Anki forsi nistgħu nimmaġinaw li nillimitaw il-privatizzazzjoni tal-ilma. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija tal-moneta kollha li hija pubblika l-ilma mandux u kol jiġi użat fl-spekulazzjoni. Issa, l-aħħar kellim u Charles Tannock jiena eh, votajtu kol favur din il-rezoluzzjoni peress li nofs tal-popolazzjoni tal-ilma laqqas biss għandha ċessa l-ilma 800 miljun persuna jużaw ilma tax xorb li m'għandux jintuża x-xorb. Meta nitkellmu fuq is-saħħa anki bħala priorità fil-politika tal-ilma dini ħaġa tajba aħna taj naraw tajjeb li rapport u ukoll jitkellem dwar l-ilma li jintuża biex iġib ukoll il-paċi fejjem fil-reġjuni tal-konflitt. Il-ftejm eh, u ma tajbin għall użu tal-ilma Eh, speċjalment l-ilma li jkun fil-flart f'żoni ta' frontiera. Eh, naraw per eżempju l-eżempju tal-vant nofsani fuq dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Tajjeb ma baqax iktar kellima għalek nistana ġorna din is-sessjoni eh, u nerġaw niltaqgħu fit-tlieta. Grazzi.